l-autoritajiet kompetenti finlandiżi għarfuni tal-elezzjoni tas sinjura Pirko Ruhonen Lene mill-27 ta' April u se tieħu l-post tas sur Sampo Terħo. Ħadna nota hawnhekk fil-Parlament u nixtieq nilqa' kollega u nixtieq nfakkar lill kollegi li tistgħu tapparteċipaw drittijiet sħaħ